E, proszę Państwa. Signori. Skont e, regola 12 tal-regolamenti tal procedura? u regoli oħra importanti fil-regoli ta' procedura. għandi dikjerazzjoni x'namel lilkom fejn intikom l-ismijiet tal-kandidati għal President tal-Parlament Ewropen. Skont il-regola 12 ta' regola ta' proċedura lebda punti oħra ma jiġu konsidrati l-lum. Jena irċevejt daw il-nominazzjonijiet tal President tal-Parlament Ewropew skont ir-regoli ta' din il-Kamra. Sur Nerġiva. Ek joġbok jek tista' tqum bil-wifqa.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 Eh, aċċettaw din il-nominazzjoni il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew issubuha fil-minuti tal- fil-minuti tal-tana u hekk għalaqna din is-seduta. Grazie ħafna u narakom għada għal votazzjoni għal President tal-Parlament un mbagħad